l-Unjoni għall-affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà fuq is-sitwazzjoni fil-Burundi. U Kummissarju Navracic, nadilek il-kelma. Su President, onorevoli membri, kif tafu kien hemm ħafna dibattitu ta' emerġenza u riżoluzzjoni fuq il-Burundi dawn l-aħħar xhur imma nemmen illi ġrajiet serji reċenti fil-pajis ċertifikaw li nerġaw nitrattaw din il-kwistjoni lum għal l-ofsenar bħala ma qal il-Kummissarju Bibizza meta ġi qudiem din il-Kamra f'April u importanti għan-nies tal-Burundi li jafu li hemm min qed jiddefendihom fid-dinja eh, kollha kemmi biex ikun hemm demokrazija fil-pajjiż. Dan nistgħu nagħmluh biss b'attenzjoni kontinwa għal ħtiġijiet u għall aspirazzjoni taċ ċittadini tal-Burundi kif ukoll ir-drittijiet tal-bniedem u l-valuri fondamentali. mill mela aħħar dibattitu f'din il-Kamra kien hemm ħafna sviluppi illi sfodatament jagħtu lok għal ħafna tħassib min-naħa tal-Unjoni Ewropea tafu il-koll il deċiżjoni tal-parti fil-gvern illi jaħtar il-sur eh, Njombjar Njombjar ovvjament ma kienieċ waħda pozittiva. Is-sitwazzjoni marret għallar bil-kolb l-attentat ta' kolb fit-13 ta' Mejju. L-Unjoni Ewropea kondannat dan l-attentat ta' kolb ta' stat u aħna konna kontra kull tip ta' violenza. Ovvjament mhux il-mod illi nkunu nistgħu ehm, inħeġġu in biex ikun hemm spiritu ta' konsens fil-Burundi u ta' rikonċiljazzjoni, ovvjament Il-komunità internazzjonali, inklusa l-Unjoni Ewropea, kellha qudiema sitwazzjoni mimlija sfidi. Bħala il-Viċi President tal kummissjoni Rappresentant tal-Unjoni eh, Mogherini kif qalet wara dawn il-ġrajiet ta' Mejju, l-ewwel net naħsbu fiċ-ċittadini tal-pajjiż is-sigurtà u l-sikurezza tagħhom hija priorità u s-sitwazzjoni ma tridx toħroġ mill-kontroll. Dan Ovvjament għanna bżon konsidraw ukoll l-aspet reġjonali. Minn perspettiva umanitarja mill-kriżi umanitarja fil-Burundi kien hemm onda sħiħa ta' nies tal-Burundi li ħarbu f'dawn l-aħħar ġimgħat u kważi elf persuni eh, sabu il-ken f'pajjiż tal-viċinati Tanzania, ir-Rwanda, il-Repubblika Demokratika tal-Kongo oħrajn u għalhekk il-Departiment Umanitarju ta' ġusma u da' u kol għet monitra situazzjoni u diġa kienem 1.5 miljon euro dedikati għal nis li ħarbu mill-Burundi. Hemm iktar assistenza umanitarja tiġi konsidrata biex nikonsidraw il-ħtiġijiet speċifiċi ta' rifuġati fit tanzania biex ma jkunx hemm martu epidemiji kif ukoll il-kolera. Issa nixtieq nitkellem fuq is-sitwazzjoni politika u sitwazzjoni tagħna u reazzjoni tagħna. L-Unjoni Ewropej la tappoġġa l-Burundi fl-isforzi tagħha biex ikollha miġrid id-demokrazija eh, biex hekk jintemmu il gwerra ċivili u jkun hemm epoka ġdida. Din l-elezzjoni presidenza leġislattiva ta' din is-sena suppost kellhom ikunu pass il qudiem biex ikun hemm l-iżvilupp demokratiku tal-Burundi għalhekk il-Viċi President ta' Komissjoni Rappresentantoli tal-Unjoni Mogherini eh, ridet li kunna missjoni ta' osservazzjoni bid David Martin pala mexxej tagħha. Dan il-punt nixtieq nirringrazzja għall-impenn ta' u dedikazzjoni ta' Sur Martin ta' tim tiegħu dawn il-ġranet u ġimgħat tan diffiċli. Aħna nibqgħu konvinti illi ir-rispett tal-ftehim ta' paċi ta' Arusha huwa kruċali għas slim fil-Burundi u hemm bżonn li nsegwu dan il-prinċipju ma nistgħux ninjoraw illi ovvjament hemm il tal-kriżi u aħna nixtiequ nħeġġu lill president biex jippoġġi l-interess l-ewwel ta' pajjiżu biex inkunu nistgħu ikonna l-aħjar opportunitajiet għall elezzjoni suċċess hemm bżonn ta' kunsens. L-idea ta' din il-missjoni ta' osservazzjoni elettorali u tal-appoġġ finanzjarja tagħna l-elezzjonijiet kien biex nikontribwixxu għal proċess ġus, kredibbli, sostenibbli illi ikun jista' jagħti lill-elettorat eh, u li li kunem eh, eżitu legali dan huwa dejjem lantana u biex naslu hemm bżonn ta' kriterji minimi jiġi rispettati sfortunatament Il-valutazzjoni tagħna kien daw il-kundizzjonijiet ma kinux fil-post mod partikolari ħadna nota tal-fatt li kien hemm restrizzjonijiet fuq il-mezzi ta' sandi ta' xandi indipendenti fuq il-libertà tal-sessjoni u eh, tal-protesti kien hemm klima ta' intimidazzjoni għal partiti fil-oppożizzjoni u soċjetà ċivili u nuqqas ta' fiduċja fl-uffiċjal tal-elezzjoni u għalhekk l-iżviluppi dawn l-aħħar ġranek ukoll Eh, ma baqaw iżidu ma tħassib tagħna għalhekk aħna sospendejna l-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali u l-appoġġ finanzjarja tagħna lill elezzjonijiet aħna maħniex waħedna li niddubitaw mill-kredibilità tal-elezzjonijiet il-ġimgħa li għaddiet il-Knisa Katolika l irtirat mill-proċess u żewġ membri tal-Kummissjoni Elettorali taw ir-reżenja tagħhom l-Unjoni Afrikana u l-Komunità tal-Afrika tal-Vant ukoll se jżommu lura milli jibgħatu missjoni ta' osservazzjoni elettorali, imma ma wasannix fit tmiem l-istorja, jekk il-partijiet kollha domestiċi eh, jaqblu li kun hemm elezzjoniet aħna lesti li nerġgħu nibatu l-missjoni ta' osservazzjoni elettorali tagħna u nappoġġaw il-proċess. Dan ifisser li għandhom bżonn nifakaw issa fuq li konna dawk il-kondizjoniet eżis kollegi fejn il-partit kollha jimpenjaw ruhom brida tajba u dialogu biex ikun hemm il-kondizzjonijiet neċessarji għal elezzjoni demokratiċi u l-gvern ta' Burundi hemm bżonn jitkellem għal partit kollha interessati għal il-fiduċja permezz ta' miżuri konkreti. L-Unjoni Ewropea tappoġġa l-isforzi kollha biex niksbu soluzzjoni paċifika l kriżi politika fil-Burundi, mod partikolari x-xogħol tal-Komunità tal-Afrika tal-Vant, l-Konferenza Internazzjonali tar-Reġun tal-Lagi il-Gbar kif ukoll l-Unjoni Afrikana. Kif tafu l-koll, il-Komunità Afrikana tal-Vant kella organizzat f'Dar es salam fi 30 ta' Mejju u għalhekk nixtieq nitkellem fuq xi ftit konklużjonijiet minn din il-laqgħa tal-livell għax xumma importanti ħafna l-approċċ tagħna fil-ġimgħat li ġejjin. Aħna nitrabtu mal-komunità Afrikana tal-Vant u tal-invjat speċjali Rusma Uda Sajġini u il- dan rappresentant faċilita dialogu politiku l-uniku mezz kif nistgħu nimxu l qoddin huwa għandu l fiduċa sħiħa tagħna huwa importanti ħafna li forzi kollha jappoġġaw l-isforzi tiegħu fil-5 ta' Ġunju il-kellim rappresentant tal-Viċi President eh, ta' Komissjoni Rappresentant Oli tal-Unjoni ħarġet starrija biex il-partit kollha interessati jaqdu mal rappresentant ta' Ġusma Uda biex hekk nkunu nistgħu naslu għal konsens Dan huwa il-messaġġ li aħna tinwasslu lokalment kif ukoll fuq livell internazzjonali. Appoġġajna l-talba tal-Komunità Afrikana tal-Van tal-posponiment tal-azzjoni u illum dekret presidenzjali ġie firmat b'fissar ta' kalendarju ġi tal-elezzjonijiet, imma din skeda mis se tkun rilevanti jekk ma tkunx akkompanjata minn sforzi serji biex jibnu konsens u jkun hemm il-passi kollha meħtieġa biex dawn l-elezzjoni ikunu kredibbli. Għal daqstant emson li għet ikun jaf il-konklużjonijiet tal-komunità Afrikana tal-Vant, emson ikun hemm segwitu ta' azzjonijiet ġifri li wafqu il-violenza mill-partijiet kollha u l-milizzi taż-żgħażagħ ukoll ma jkollhom xiktar armi. U għalhekk biex ikun hemm sigurtà, rispett ta' libertà fondamentali u l-ewwel net il-gvern għandu bżonn nissigura illi kun hemm rispetta dawn il kundizzjonijiet u li l-violenza tintem. Ovvjament l-Unjoni Ewropea bżonn tirrevedi l-għażliet tagħha u meta twila ta' żmien hemm bżonn nenfasizza kemm is-sitwazzjoni huwa delikat. B'xikonna konna lezzjonijiet ta' suċċess mitsa tkun ħaġa faċli għax l-imsieħba kollha tal-Burundi għandhom bżonn jappoġġaw l-isforzi Afrikani li huma mmexxija mill-Unjoni Afrikana u mill-Komunità Afrikana tal-Vant mħabba il-klima politiku attwali u nfakru l-poplu tal-Burundu lil Burundi l-prinċipli li għandna l-qalbna u għalhekk l-ftehim ta' Kotonu huwa ċar fuq il-ħtieġa li jkun hemm rispett ta' drittijiet tal-bniedem, prinċipi demokratiċi u stat ta' dritt bħala kriterji ewlenin. Għanna bżon nżomu da kollu f'moħna u fl-istess waqt għanna bżon nħallu l-spazju biex il-poplu Burundi bil-msieħba tagħhom reġjonali biex isibu soluzzjonijiet fattibli għal-kriżi attwali. Sur President, nixtieq intem bil nenfasizza punt importanti li l-Komissarju Mizza għamel ix-xar li għadda bil-klima attwali l-Komissarju għandha bżonn tippjana l kull tip ta' xenarju tikkonsidra wkoll adozzjoni ta' miżura addizzjonali dawk inklużi eh, l-iżvilupp ta' kooperazzjoni mal-Burundi. Imma f'dawn il-konsiderazzjonijiet kollha għandna bżonn nagħtu attenzjoni lill impatt illi miżuri differenti jistgħu ikollhom fuq il-popolazzjoni tant fira tal-Burundi u l-istabilità ta' pajjiż diġà fraġli ħafna u nistenna bil ħafna li nkun naf il-perspettivi tal-onorevoli membri. Grazzi ħafna. Köszönöm szépen biztos úrnak a Grazie ħafna. Kommissarju. Issa nibdow bil-interventi fisem il-gruppi l-ewwel net is-sur Zelle fisem l-IPP tlet minuti jekk joġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sur Kummissarju, Sinjuri. Tajjeb, Iva, illi fil-Parlament Ewropew mill-ġdid nerġaw niddiskutu il-Burundi wara ħafna snin ta' gwerra ċivili beluf ta' imwiet, fil-2005 il-Burundi ħa uh, pass il-qoddim lejn demokrazija l-elezzjoni parlamentari. U il- President dan il-pajis wieħed mill-iktar fqar f'dinja qed jieħu pazzi lejn iktar demokrazija u sigurtà ċittadini tiegħu iktar stat ta' dritt bħalma qal il-Kummissarju l-Unjoni Ewropea bżonn tlesti ruħa biex tappoġġa u tipprovdi finanzjament għall-implementazzjoni tal-proċess elettorali. U missjoni ta' osservazzjoni elettorali kret lesta muf dan il-pajis imma meta il-president attwali ma rispettax il-Kostituzzjoni dan minna situazzjoni tal-elezzjonijiet liberi u ġusti fil-Burundi, soċjetà ċivili, demostrazzjonijiet fil-kapitali eh, dejjem jiġu meqruda bċerta violenza u emmijiet ta' luf ta' persuni, tfal u nisa ħarbu mill-pajjiż u l-organizzazzjoni ta' żgħażagħ dan il-pajjiż u koll taw rapporti li dawk li huma jiġi sospettati li opponu il-partit fis-seta qed jiġu medda wkoll. U il-Hutus u it-Tutsis ovvjament ukoll hemm teddida ta', ta xi konflitti ieħor u anke l-Knisja Kattolika rtirat mill-proċess u Fil-laqa tal-livelloli li ħarġet mill- organizzazzjoni tal ċifir deklarazzjoni li ħarġet mill-laqa tal-livelloli tal-Komunità Afrikana tal-Vant eh, u hemm bżonn nirrispettawa għax il-President kien għalli seġa riġi eh, elett għattilet mandat u dinja t-teddida għal viċinat kollu kemmu għax se jkun hemm elezzjonijiet fil-Kongo, fil-Rwanda, fil kongo fil rwanda fil rwanda u għalek nistaw naraw illi il-presidenti u koll ikunu jridu ikollhom it-tielet mandat u dan mhuwiex f'konformità mal-kostituzzjoni ta' pajjiżhom. U fl-istess waqt ħafna rifuġati mill-Burundi qegħdin jaslu fil-Kongo, fit tanzania kif ukoll fir-Rwanda. Bħala Unjoni Ewropea f'kooperazzjoni ma' l-ġnus Uda, u mal-istati tal-Unjoni Afrikana bżon niżguraw li nagħmlu dak li nistgħu biex niżguraw li jkun hemm liberazzjoni jkun hemm elezzjonijiet liberi din is-sena fil-Burundi għandna l-opportunità illi kon influenza dan il-proċess u anki l-finanzjament tal-gvern ta' Burundu, ta' Burundi nistaw in, in raznuħ natu lajnuna minn flok li rifuġati fil-kampijiet u nizguraw ruħna jkun hemm elezzjonijiet liberi f'dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Sur Zela taċċetta eh, Blue Card sur Etzerich Iva taċċetta. Sur Etzerich għandilek il-kelma. Grazzi. Kont rrid tinsaqsi rabta ma dan id-diskors taħsibx jekk il-kontribenti tal-Unjoni Ewropea għadhom qed jirkupraw issa minn reċessjoni tant kbira bla preċedent se jkunu kontenti ħafna illi jkunu jafu li tinħalsu il-flus tagħhom f'postijiet bħal Burundi meta intom meta huma għandhom tant batija taħseb illi l-azzjoni eh, jkunu eh, kontenti biha il-kontribenti tal-Ewropa is-sur Kif taf, int, l-istati tal-Ewropa jizviluppaw il pajizi jek jiżviluppaw il-Burundi wieħed minn dawn il-pajjiżi jekk jixtiequ jmorru lejn id-demokrazija dan huwa lan tal-għajnuna tal-iżvilupp u jiena għalekat sakemm il-situazzjoni ma tkun siċċarata hemm bżonn intemmu l-assistenza finanzjarja ċerti stati bħal Olanda u l-Belġu diġa' għamlu hekk. Grazzi ħafna. Issa naddu l-kelma l-Sur Martin. Żewġ minuti fisem l-SND. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net nixtieq ngħidina nilqa' l-fatt illi l-Kummissjoni u li EIS alloka 1.5 miljon euro biex assistu l refugġati jidher ċar l-instabilità fil-Burundi mhux it-tort tal-ġirien mux mhux suppost iħallsu huma il-prezz ta' din l-instabilità u naħseb jilqgħu kull assistenza minna naħa tagħna nixtieq nirringrazzju l-Kummissjoni tal-kumenti ġentili tiegħu bħala fuqi bħala mexxej tal-missjoni ta' osservazzjoni elettorali, na ta kont Burundi kont impressjonat ħafna mill-impenn tal-Kummissjoni tal-IES biex jippruvaw isibu soluzzjonijiet kostruttivi għal problemi tant serji illi għanda u mal burundi waqt li kontem kien hemm diskussjonijiet l-artiklu 8 fl-artiklu 96 kienu konsidratu għalek jina mill-għalfat li aħna penati ħafna dan il-pajis palma għal komissarju kummissarju il-kawza medjata tal-nuqqas ta' stabilità fil-Burundi hija deċiżjoni tal-President li jipprova jkollu it-tielet mandat elettorali tiegħu u timur kontra l-kodiċi kostituzzjonali tiegħu u ksur tal-fejm ta' ruxa u għalhekk il-konsekwenza tal-tilet mandat potenzjali huwa violenza mhux mid demonstranti imma minn milizji li huwa appoġġjati mill-gvern illi ipprovaw illi eh, jiffurzaw lil niset qed iddimostraw li ma jibqgħux fit-toroq u anki hemm bżonn illi s-servizzi uffiċjali irasnu dawn il-milizzji. Jekk ikun hemm elezzjonijiet fil-Burundi hemm bżonn li jkun hemm l-ispazju l-kampanja minn naħa tal-Oppożizzjoni waqt li kont hemmhekk il-ħames tim li kont hemm eh, derċar għalija illi l-partijiet approvati mill gvern taw ikollhom ir-rally, seħeġġu supporters tagħhom waqt li kull tentattiv mill-oppożizzjoni li jkollhom spazju pubbliku kien eh, mwarrab mod brutali. Dan il-komissarju semmiħ inna bżon nisgraw li kunem il-medfa xandir liberi u bħala ċittadin għatmarajt fejn hemm proibizzjoni tal-sessjonijiet tal-radju u mbagħad jibombardjaw dawn il-stazzjoni ta' radju mbagħad il-gvern jgħidilhom tistgħu issa liberi ta' fux illi eh, toħorġu bl-emissjoni tagħkom. Jiġifieri hemm bżonn ikun hemm klima differenti għall elezzjonijiet naf il-Burundi llum qalu l-elezzjoni se jkunu f'29 ta' Ġunju se nagħlaq sur President sa' ulju u jekk ikun hemm il-kondizzjonijiet tal-elezzjonijiet libri morru lura għal Burundi ma għalissa dan mhux possibbli l-Unjoni Ewropea illi tagħmel osservazzjoni ta' dawn l-elezzjonijiet. Köszönöm képviselő úr, következő. Grazzi ħafna. Issa is-sur Louis Michel Soċ minuti, sur president, eh, signora president, sur komissarju, ovvjament, mardux nibqaw bajnejna mal in u dim il-konfuzjoni sħiħa u l-massakri li jen fil-Burundi. Illum il-radio, indipendenti u televizjoni ġew merquda mill-polizija eh, biex eh, ovvjament inaqsu mill-oppozizjoni, xuħut huma emme klandestinament, xuħut ħarbu, eżin edin fl-azil u anki Anki per eżempju kienem ħatma għal xejn fuq il-fat li kienem massakri anki ta' meċċa tal-oppozizjoni u s-seta emmek għalu illi issa il-forzi qed jipprovaw jabtu kontra l-affajt illegali u mhux il-każ u u issa jitkellmu wkoll fuq l-etnija għax jafu il 20 sena ilu kien hemm tassew dram katastrofu sħiħ. Jina kelli l-opportunità li l-2001 fissem il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u nista' ngħid illi deċiżjoni ta' Aziza illi pateċpa f'dawn l-elezzjoni presidenzjali hija kontra il-ftehim ta' Arusha u għalhekk għalija huwa skwalifikat. Il-Kummissjoni se tagħmel naħseb illi tassew hemm il-mezz li nkunu effiċenti għax Unjoni Ewropea bżonn tagħmel ngħid laqli illi gvern li jiġi mill-elezzjonijiet organizzati f'dejn l-illegalità mhux jiġi rikonoxxut mis-sessjonijiet tagħna bżonn neżiġu illi ma jkunx hemm iktar repressjoni kontra l-oppożizzjoni l-ftuħ tal-ispazju tal mezza għax-xandir ir-ritorn ta' eh, meċċet tal-oppożizzjoni mill-azil eh, ma jkunx iktar il-ħabs il-priġunieri politiċi u ikunem hemm eh, u l-soċjetà ċivili tgawdi bid-drittijiet tagħha bżonn nalqu l-kontijiet fil-bank ta' dawk li huma responsabbli tal-oppressjoni u ngħidu illi kollhom arrest internazzjonali u anke l-President ikun skwalifikat ma jistax ikompli jkun President hemm bżonn ngħiduh għanna l-ħila li najdu hekk u jkollna effett fuq din is-sitwazzjoni. Grazzi. Képviselő úr, Verzsia képviselő asszonynak kadok sot kettu perzman. Signora Verja, żewġ minuti għalik ukoll. Grazzi ħafna, Signora President, mill l-aħħar dibattitu tagħna wara il-President qal illi jixtieq ikollu tielet mandat, il-vjolenza dejjem tmur għallar. Eh, kemm eluf ta' Burundi, ta', ta, ta nista Burundi li kienu l-ewwel vitmi u għadna illi Peruzzi illi kien ehm, mexxej ta' partit sar ukoll ġi maqtul u għalhekk ħafna minnhom diġà ħarbu qegħdin jgħixu f'klandestinità, qegħdin jgħixu fl-ażil u issa hemm kalendarju ġdid elettorali mhux se jsolvi xejn għax il-Komissjoni Elettorali hija skwalifikata, ħafna membri diġa' ħarbu u hemm bżonn tieħu deċiżjoni bħala fuq Issa, anki dan il-kalendarju tal-elezzjoni ovvjament għandu ħafna kundizzjonijiet hemm bżonn li jkun hemm l-ewwel net kummissjoni elettorali ġdida u li jkun hemm disarmament tal-milizzi gvernattivi. Il-awtoritajiet tal-Burundi ovvjament jitkellmu fuq il-leġitimità istituzzjonali u l-esigenzi tal-elezzjonijiet ma jistawx jipposponu l-elezzjonijiet ma l-komunità internazzjonali mobilizzat ruħa biżejjed iva saqsit biex ikun hemm posponiment tal-elezzjoni. Imma nistgħu ikonna approċċ tajjeb tkun ħaġa loġika hemm bżonn li nħaffu biex ikun hemm elezzjonijiet paċifiċi u kredibbli U b'din il-violenza dan il-kalendarju huwa impossibbli l-invjat speċjali tal-ġnus mod jiġi kontestat u l-autoritet tal-Burundi jaffusow li hemm eh, teddit għal fragilità tal-ftehim ta' Arusha li forsi tasbassar għal gwerra ċivili. Il-moviment tal-protesta eh, isa ma tagħmel xejn u għalhekk nafu li dan il id dependi mill-kooperazzjoni finanzjarja internazzjonali. Il-fondi tal-Unjoni ġifir 400 miljun jistgħu jkunu diretti lejn is-soċjetà ċivili kif se jagħmel gvern eh, Belġan hemm bżonn illi tassew naġixxu b'urġenza biex niprevenu massakru. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Herbig. Grazzi ħafna President, is-sitwazzjoni fil-Burundi hija serja ħafna ntqal ħafna fuqha u mill-ġdid hemm ix-xoqqa ta' persuna autokrata illi trid il-ħakma f'idea. Qed naraw wkoll illi hemm bżonn ta' kummissjoni elettorali ġdida imma ovvjament mhux se nsolvu l-problema tal-President li jrid ikollu t-tielet mandat u se qed nipporaw perikolaw il-ftejim f'Burundi. U lek insaqsu l-Kummissjoni Internazzjonali tista' tagħmel għandha bżonn tosserva l-mezzi tax-xandir tal-Burundi, speċjalment il-qorti kriminali. Għandhom bżonn jaraw ukoll il-mezzi tax-xandir illi ilhom ixowxu il-mibeda etnika bejn it-Tutsis u il-Hutus u il-mezzi tax-xandir ma jridux ikomplu jagħmlu hekk għalhekk il-Qorti Kriminali nazjonali hemm bżonn tinvestiga ksur serju ta' drittijiet tal-bniedem permezz tal-milizzi gvernativi mhux biżejjed li l-komunità internazzjonali tikkondanna Inti semmejt il-Kotunus, sur Kommissarju. Dan permettilna illi nissospendu l-lajnuna ta' kooperazzjoni. X'inhi l-idea tiegħek fuq di sospensjoni potenzjali l-Unjoni Ewropea l-Kommissjoni tista' illi din għanuna paċetarja issir assistenza umanitarja diretta għax smajna illi refuġat ndom bżon flus biex per esempio jġildu kontra l-kolera nistaw nużaw il-flus ta' din l-linna baċitarja biex nseċitaw l-pressjoni fuq il-gvern. Jekk sen tal-fondi mux sen Senamlu per eżempju u kol fuq il-fat li kunem dialogu bejn il-soċieta ċivili il-oppozizjoni u il-gvern. Grazzi ħafna u issa s-sur Kastaldo għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President il-ġlieda għad-demokrazija jew nirrisanjaw ruħna. Dan hu din hija dilemma tal-poplu tal-Burundi. Skit sħiħ mill-mezzi tax-xandir imma huwa preżent eh, fit-toroq eh, jipotestaw kontra il-President illi jrid kompli bil-ħakma tiegħu u jaġixxi b'mod illegali u jissaqsi għal tielet mandat kontra l-Kostituzzjoni u battentat ta' kolb di stat li huwa kontra id-dritt il-loġika u kontra il-benessri ta' pajizu. Ovvjament nistaw najdu u l-politika u l-armata u kol et jaġixxu mod aċċettabbli illi kompożizzjoni bejn il-Hutus u il-Tutsis u kol et kompli u anki it-tentat, minkejja it-tentat tal-President qed jipprova ixowwex biex ikun hemm konflitt etniku ġdid imma l-kollass tal-pajjiż minħabba l-inflazzjoni mingħajr ħabba u minħabba ħafna mill-eluf refuġati u tal-staff tal-armata li u koll mandomx salarju. U għalek il-rapport tal-missjoni nata tajdinna li memx dialogu kredibli bejn l-oppozizjoni u il-gvern u f'dar salam il-mexxejja eh, tal-Organizzazzjoni Afrikana eh, ma tantx kienu attifi u għalhekk il-fatt il-President jixtieq tielet mandat u ma t-jamelek minħabba li jaf li aħna tinżommu lura ħafna ma mson rikonoxxu hawnhekk fl-Afrika u fl-Istati Uniti u forsi jkollna pożizzjoni eh, b'saħħitha u jkun hemm kooperazzjoni ta' bejnietna u forsi jirriżenja u bekk ikollna elezzjonijiet demokratiċi u forsi jekk nieħdu żmien tagħna nitilfuh ukoll m'għandniex il-ħin u għalhekk għandna bżonn waslu messaġġ koerenti sod ħafna u għalhekk għandna bżonn niġildu għal slim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 Naqbel ma ħafna minn dak li għal il-kelim, xtaqt ngħid ħaġa meta jinkont fil-Burundi, eh, l-uniċi nies li kienu qed f'kunflat kien il-gvern. Dina kwistjoni ta' politika, poter politiku, m'għandniex għalfejn nidħlu fil-logħba komplikata tagħhom. Grazzi kollega għal din il-mistoqsija jiena naqbel miegħek totalment fil-fatt dak li jiena qed qabel u iva minn dan il-lat il-ftemi ta' ruxa fil-fat ħadmu il-gvern qed jipprova jibda e, il-konflitt etniku biex jahbi is-seda tal-poter tiegħu. Għal dan aħna rid nagħmlu kollu nistgħu biex inkunu nistgħu e, nevitaw li din il-logħba tal-President e, issir u naqbdu u nġeluh ikun responsabbli. Grazzi.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 Iktar kmin l-lum, Stephen Wolf tkellem biex jitlob li tinala sessjoni għal bqija tal-plenarja fi protesta għal mod ta' kif l-affarijiet saru biex jinala id-dibattitu għaw ġew. Aħna nemnu li hemm bżonn xaħġa, xi ħaġa, imma nixtiequ nipproponu kompromess, mozzjoni ta' kompromess fisem il-FDD u nixtiequ nipproponu li il-sessjoni issa tiġi sospiża għal bqija tal-ġurnata. Nal-qwa għal bqija tal-ġurnata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 Grazzi ħafna, grazzi ehm, kollega. Issa fisem innon it dissur dissurbej għal-minuta. Kienem gwerra ċivili sammi 72 u ehm, kienem periodi ostra ta' paċi. Ehm, il-tribujiet privaw joqtlu l xuxin, kienem konflitti gbar f'dawn is-soċjetajiet iżewċ żewġ naħad differenti mhux eterogeni ma tgħinx lanqas is-sitwazzjoni. Il-President li Watuzzi eh, rnexxielu jagħmel ftit paċi u wara t-tielet term ta' President Uwa qed jinsisti eh, li jibqa' dejja trid perjodu anke huwa kont istituzzjonali. Jiena qed naħseb dubita dwar il-Kapacità tal-Ewropa tal-istituzzjonijiet tagħha biex taħdem mod effettiv biex tkun tista' issolvi konflitt ta' tant twil u tant komplikat. Grazzi ħafna Qed nara li hawn portavoider oħra. Forsi tista' tistaqsi għal darboħra għal interruzzjoni ta' sessjoni, forsi hekk trid skont l-artiklu li referejt għalih intim timem l-ebda possibilità li dan isir. Imma insomma jekk hemm xi ħaġa addizzjonali tixtieq tajt eh, qed nirriferu għall-istess regola l-istess artiklu jekk 40 membru ta' din il-Kamra iqumu u jitolbu għas sospensjoni tas sessjoni, però ma naħsibx li dan huwa l-każ bħalissa, dan ser ikollu jsir qabel id-dibattitu ma jekk joġbok. Regola tajt li sessjoni tista tiġi sospiża matul dibattitu għal votazzjoni matul ngħidlek, Signor President, u jekk il-Parlament jiddeċidi fuq proposta tal-President jew inkella fuq talba ta' grupp politiku jew tal-inqas 40 membru. Din proposta tista' għandha tiġi votata immedjatament. Din saret f'nofsinhar il-lut imma f'nofsinhar illum imma ma saritx issa għal daqstant għamel hekk issejk jogħġbok. Köszönöm képviselő úr újabb felvetését, még egyszer. Grazzi ħafna, membru onorevoli, għal darboħra aħna edin nirriferu għall-istess regola. Nishtiq nara jekkawx erbajn membru li appoġġaw din il-mozzjoni. I'm sorry, it's a political group. It's a political group, not all 40. Yes. Really? Or, or not and, Madam President. Or, ah. political group, or, not and, or.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 jekk fissem grupp politiku dan qed jintalab tajt flima fisem liema grupp politiku f'dan il-każ u min se jagħmilha talba. Fisem liema grupp politiku issa tista' titkellem. Jiena qed dan oriġinarjament qed nagħmel din talba flissem l-FDD qed nerġa' nirrepeti dak li ġa qed. Inti meħtieġa li tivvota li tipoġġi dan il-votazzjoni issa. Önök azt hiszik, hogy ha most hangoskodnak és dobolnak, akkor nem. Ġviri qed taħsbu li se toqgħodu tagħmlu l-istorbju, it-talba tagħkom eh, ser tinstema' ma jitkellem favur jew kontra iva qed eh, jgħaddi l-ħin jaf ħajtilqu ħafna jew plani imma kieġobkom ħudu paċenzja u kalmaw. Min se jitkellem fuq din il-mozzjoni? Jekk joġbok. Signora Presidenta, esto es una falta de respeto President, dan jura juri nuqqas ta' rispett lejn il-Kamra. Jekk dawn il-kollegi miħomx interessati fi situazzjoni fil-Burundi, kull ma jridu jagħmlu u jitilqum il-Kamra. Qegħdin nitkellmu dwar situazzjoni serja ħafna u huma miħomx pozizjoni li jibdlu l-aġenda. Aħna interessati, interessati ħafna fis situazzjoni fil-Burundi biex ngħinu lin-nies ta' dan il-pajjiż. Jekk mhux interessati, jitilqum il-Kamra. A kérdésem az volt, hogy kíván-e valami... Tajjeb, mela l-mistaqsija tiegħi hija din, min jixtieq jitkellem kontra it-talba biex nissospendu is-sessjoni? Għaw xi ħadd li jixtieq jitkellem favur it-talba biex tiġi sospiża s-sessjoni? Għatantkom ħin, għanna ħin għal eh, dibattitu demokratiku, għat tajtu jew irridu nitkellmu b'mod demokratiku hawnhekk nadi il-kelma lil min lil persuna l-oħra li tixtieq titkellem. Membru onorevoli, ser ikun hemm il-votazzjoni biss meta jiena niftaħ il-votazzjoni. Meta niftaħ il-votazzjoni nivvotaw għaw xi ħadd li huwa kontra li jixtieq jitkellem kontra. Jew xi ħadd li jixtieq jitkellem favur. Jekk jogħġbok. legyenek türelmesek. Sokkal türelmesek. Kirġakkom, ikkalmaw, kunu xiftit iktar paċenzjużi. il-membru onorevoli għawnek għandar raġun intom intomx qed turu rispett lej din il-kamra u għaldaqstant nitlobkom biex turu rispett. Membru onorevoli nitolbok biex tiqaf tajjat, ikkalma u ġibruhek sew. B'mod tajjeb kif ħaqqu ħaqqa din il-kamra. Tant qed tajjat li nista' nisimak mingħajr mikrofonu. Ok. ez a kérdés. Are you running the show now? You're giving me the floor? Sir taluni nitkellem issa? Nista nifhem li għandkom bżonn tieħdu kull opportunità biex tiġbdu l-attenzjoni fuqkom. Intom għed eh, turu noqqas ta' lejn il-President dak li qegħdin tagħmlu intom huwa għadaf sew um, naqas ta' rispett. Iskom tfal żgħar għedin tużaw din l-opportunità meta għandna dibattitu, għandna dibattitu serju għaw il-kummissarju għandna kwistjoni serja intom tal-mistija u naqas turu nuqqas ta' rispett. Għadni ma spiċċajtx intom qed turu nuqqas ta' rispett lejn is-sitwazzjoni fil-Burundi, sitwazzjoni li hija gravi, nies qed jinqatlu, sitwazzjoni drammatika ħafna u lanqas qed tagħtu ċans li jispiċċa dan id-dibattitu fuq din il-kwistjoni. Intom hekk qegħdin tagħmlu. Mandkom lebda rispett bejn lejn l-istituzzjoni biex nispiċċaw dan id-dibattitu biex ikollna xi tip ta' konklużjoni biex inkunu nistgħu nivvutaw. Tal-mistija, ippermettu li dan id-dibattitu jispiċċa iskom tfal. Eh, you are not silent because you admitted that this is disgraceful from your side. What is happening in today? tal is situazzjoni dak li qed jiġri illum eh, fil-Burundi hija xi ħaġa serja. Stennew jekk tridu taħsbu fuq modi atteġġament mhux demokratiku itilqu mill-Kamra u qogħdu waħsbu kemm tridu.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 tant edin tajtu li għax smajtu dak il-kumment imma iva ħadna nota. Sinjura jekk joġbok, tista' titkellem. Grazzi. Dawn huma il-modi ta' kif jaħdem il-Parlament. Ma żilniex aħna, anke dalodu ġi pospost dibattitu li kien importanti ħafna għal ħajja ta' madwar 800 eh, elf persuna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 Il-votazzjoni miex issa ma' nofsi oħra. Nissospendi għal nofsija.